Nista' ngħidilkom illi seduta ta' għada tibda mid-disa sas-sija u mbagħad mit-tlieta sad-disa ta' filgħaxija. U li l-aġenda tistgħu issibuha fid-dokument tal-part session Is-seduta hija ġurnata il-lejla tajba, grazzi.